din il-sqarrija. Aħna rċevejna taħt il-grupp tal-ħodur tal ħodur tal alde rigward il-nominazzjoni tal-komitati interparlamentari dan għantri tiġi konfermat issa skont artiklu 27a tar